Ris aħna irċevejna mill-LCR talba għal nomini għal delegazzjoniet interparlamentari dawn in-nomini ħajt nizlu fil-minuti da' din il-laqa u jekk ma jkunx hemm osservazzjonijiet sakemm jiġu adottati il-minuti.